Novembru dan dawn ġew approvati naddu issa għal komunikazzjonijiet mela skont għall-artiklu 11 ta' regolament ta' regolament il-Kumitat tal-Kostituzzjoni tipproponi il-Kumitat il-membri tal-Kumitat li ġejjin il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 Dan id-dritt huwa bażat fuq deċiżjoni tal-Parlament skont in-numru ta' persuni fil-komitata u minħabba il-numru ta' membri li jridu ikunu preżenti fil-votazzjoni anka qabel ma jkun hemm il-post vojt fil-komitata. Mela dan se jseħħ ma jkunx hemm aktar minn 40 membru li joġġozzjonaw sa seduta li jmiss. It-tieni komunikazzjoni l-autoritajiet kompetenti tal litwania għalun l-Parlament illi issa għanna l-Ġustina Vika Skaute li edha tibdel l-Viktor Us Baskic mill-21 ta' novembru tal-2012